Koleżanki i koledzy, rozpoczynamy obrady. kollegi, aħna ser niftħu din is-sessjoni. U nixtieq inħabbar il-bidu tas-sessjoni li ġiet interrotta fi 17 ta' frar. Il-minuti ta' dik is-sessjoni ma disponibli għaw xi kommenti mela il-minuti ġew adottati. U għalhekk nixtieq nippreżenta tlet biċċiet ta' informazzjoni nixtieq ninforma li d-dikjerazzjoni miktuba 89 tal-2010 kisbet in-numru neċessarju ta' firem għalhekk saret parti mit-test adottat mill-Parlament Ewropew. Din id-dikjerazzjoni hija idħul mill-ġdid tal- rekwiziti tal-viza għal dak li għandu xieqsam mal-viza skanadiza għal ċittadini ta' ċek, ta' Repubblika ċeka. Il-Konsil Parlament ser jidu passi neċessarji dak li għandu xieqsam mal-Kanada sabiex ikunu jistaw jipprojbixxu rekwiziti tal-viza tal viża għal ċittadini ċeki. Aħna ninsabu f'solidarjetà sħiħa ma' ċittadini ċeki li suppost bħal stati membri jew ċittadini membri oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom il-possibilità biex jitlu l-Kanada mingħajr l ħtieġa tal-viża. Dikjerazzjoni numru 2 fil-11 ta' frar Marzu, skużawni, aħna niċċelebraw il- Ġurnata Ewropea għal vittmi tat terrorizmu fl-2004 attakki terroristiċi qatlu ħafna nies ġewwa l-istazzjon ta' Madrid. 16 xar wara 52 persuna fl-Ingilterra nqatlu. Il-terrorizmu mandu lebda ġustifikazzjoni, lebda attak, lebda terrorist, mandu għat idajja fl-ispirtu ta' solidarieta Ewropea u demokrazija. U issa informazzjoni, punt lita. Aħna rċevejna informazzjoni ta' tħassib għaw rigward il-pina tal-mewt għal dak li għandu x'jaqsama l-eżekuzzjoni ta' ħamsa minis li tataw il-pina tal-mewt fit-Tajwan. Il-pina tal-mewt fl-2010 kienet waiver ta' moratorium de facto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 fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Id-data ta' skadenza hija 7 ta' Marzu sa' 7 ta' flaxija. Il-votazzjoni wkoll ser issir l-erba' 9 ta' Marzu f'nofsija. Kif tistaw taraw u tisimaw dawn l-aħbarijiet huma l-istess għall-2012-2013 għandna l-istess proċedura. Issa laqbiċ aħbar li jmiss. Is-sur Joe Higgins u s-sur Alan Kelly informawni bil-miktub rigward l-iskadenza tal-mandati tagħhom bħala membri parlamentari Ewropew minħabba l-elezzjoni tagħhom għall parlament Irlandiż. Il-Parlament Ewropew jaċċetta din l-informazzjoni u f'konformità mal-paragrafu tar-regolament konċernat rigward l-elezzjoni ta' membri parlamentari e- e- e- Ewropej u l-elezzjoni li jisiru f'pajjiżhom jistqar li dawn iż-żewġ siġġijiet huma liberi mill-25 sa ta' frar ta' l-istess sena. U l-aħħar biċċa informazzjoni li firmar ta' atti legali aċċettati mill-proċedura leġislativa ordinarja Fl-erba, il-President tal kunsillu jina stess ser nifirmaw erba, ser nifirmaw erba, erba atti. Skont artiklu regola 74 tal-regoli tal-Parlament, u nixtieq ngħid li dan sirġu publikati fil-minuti ta' sessjoni li nis. Dawn ser ikunu pubblikati fil-minuti għal atti leġislattivi. U dawn se jiġu pubblikati fil-minuti. Mela issa nistaw naddu għall-agenda preżenti għal din il-ġimgħa. L-aħħar abbozz ġi adattat fit 3 ta' Marzu mill-Konferenza ta' Presidenti skont artiklu 173 ta' regolamenti u intom suppost ukoll għandkom l-abbozza din l-aġenda mela għalhekk issa ġurnata b'ġurnata ser determinaw u naħdmu fuq l-aġenda li għandha disponibbli għalina. It-tnejn m'għandniex amendi, m'għandniex bidliet, m'għandniex proposti. It-tlieta, fuq it-tlieta għandna dibdila, għandna bidla hawnhekk kumitat legali adottaw rapport, eh, rapport ta' fuq il-waiver fuq l-immunità ta' Sur Elmar Brock. Skont ftehim ma' gruppi politiċi u regola 238 dan ir-rapport ser ikun inkluż waqt il-votazzjoni għada. Din hija l-proċedura normali skont ir-regola 138 ta' regoli tal-Parlament. L-erba u il-ħamis mannix proposta ta' amendi jew ta' bidliet u għalhekk inkunu nistgħu inqisu din l-aġenda bħala waħda li nistgħu nadottaw u għalhekk nistgħu ngħaddu mal-ewwel għall-ewwel rapport li għandna quddiemna. L-awtur hija l-kollega tagħna Anna Podimata, jiġifieri finanzjament innovattiv livell dinjità u, u Ewropew. Is-surodi jekk jogħġbok. Onorevoli deputat jitkellem skont artiklu 16. Din il-ġimgħa fuq l-inizjattiva tal-President ta' Franza Sur Sarkozy li wera il-spirtu ta' komunità hemm proposta għal laqa partikolari li sessi